għana għana ninkoraġġixxu prassi illi jinkoraġġixxu gvernijiet sabiex jikkontribwixxu għal ġlieda fil-tibdil fil-klima. M'għandniex naċċettaw fis-suq tagħna prodotti illi mhumiex prodotti skont il-kriterji ambjentali. Sfortunatament, il-pandemija uritna illi d-dinja hija żgħira. Għalhekk irridu nitfaw kull pressjoni fuq il-gvern Brażiljan sabiex l-awtoritajiet jieħdu miżuri għal pulmuni tad dinja dan għandu jsir għalina u għatfall tagħna. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Sanchez Amor. Gracias, eh, Presidenta. Es un axioma solidificado que en estos años de políticos populistas rajna nuqqas ta' kwalità demokratika dejjem naraw naraw akkompanjatom dispress lejn l-ambjent. Ma narawx dan tip ta' nies li neħu drittijiet tal-bniedem u jirrispettaw l-ambjent. Dejjem dan l-aġir ikun ta' risorsi ambjentali u dan naraw fit Trump Bolsonaro u qed naraw dan fultra liberalizmu ta' żmien qasir. Din hija l-aġenda tal-ultra lemin u dritt li jisfruttaw riżorsi naturali li kull nazzjonalista jqis tiegħu għax qegħdin ġew mill-frontieri tiegħu qisu l-ambjent u l-konsegwenza l-pressi ambjental nistgħu naqsmuhom skont il-mappa politika. L-Amazonja tista' titqies mingħajr ma nidħol f'retorika bħala patrimonju tal-umanità bħall artiku ftit żoni fuq dan il-livell. Imma huwa risorsi tal-abitanti stess ħafna minnhom indiġeni li jixtieq jgħix fil-Brażil fil-futur. U qed jitteħdulhom drittijiet tagħhom teħid ta' art fisem il-Gvern Bolsonaro. Aħna nixtiequ li hemm kwalità demokratika u kwalità ambjentali dawn iċ-ċittadin tal-Brażil jien kun najt l-kollega Taljan li kontent li mur u d kostituenti jien najt li tkellimt dwar l-Amazonia. Duran, kif xalota? Grazie, ħafni sal-onorevoli Duran. Merci, Madame la President. Grazie, Njera President. Nishtiq nibda intervent tiegħi billi nikkommemora l-Ċiko Mendes li kien maqtul aktar 30 sena ilu fil-Brazil tal-li ħares il-Forest Amazonia mill-qtil tiegħu mill-qtil tiegħu mijiet ta' indiġeni trade unions inqatlu. Ħamsa fl-aħħar xhur. U ma rridx li nkunu kuntenti hawnhekk li nikkritikaw Bolsonaro u l-gvern Breżiljan u nsibu l-ħatja lesti iva għandhom responsabiltajt tagħhom. Imma ma ninsewx ninsist fuq dan id-deforestazzjoni l-atti kriminal kontra l-pjaneta, l-biodiversità, l-ħtif tal-art tal-popli indiġeni, il-ġenoċidji tagħhom, aħna responsabbli għalihom ukoll sabiex nimportaw is-soja sabiex nittimgħu lill-bejjem tagħna sabiex nimportaw żejt tal-palma u ntajru l ajruplan tagħna l-foresti, kamp ta' futbol kull ftit sekond bħalissa tkun meqrut fl-Amazonja. Nofs deforestazzjoni tad dinja qed ssir fil-Brażil, għalhekk li naraw l-affarijiet. Mela Boswe erba sekli ilu għal jien ħeġġ nilqa lin-nies li għandhom kawżiet u hemm bżonn naraw responsabiltajiet tagħna ma nkunux biss spettaturi passivi jew kompliċi imma nkunu konxi li aħna l-koawturi ta' dan id-dram. Aħna rridu immedjatament u għeddan sur komissar nappoġġak fuq dan il-punt imżon niblu l-liġijiet tagħna, imżon niżguraw li d-dmir ta' viġilanza jgverna l-ftejmiet internazzjonali tagħna għandna nwaqfu il-ftejmiet ta' kummerċ kif kif huma. Iva l-Ewropa għandha tibqa' miftuħa, iva, imma rridu niżguraw li nwaqfu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 l-epiċentru tal-koronavirus sejjer ġewwa l-Brażil. U l prim Ministru tal-Brażil qed juża l fatt illi d-dinja qed taħseb f'dil pandemija sabiex inneħħi ċertu leġislazzjonijiet il-nies indiġeni huma l-iktar milquta għaliex hemm il-ħtif tal-art, hemm il-toħ tas-siġar illegali, però hemm ukoll il-pandemija. il pandemija il-kumpaniji Ewropej għandhom responsabilità illi ma jibqgħux jiffinanzjaw il-dawn dal-ħtif tal-art għal produzzjoni wkoll tal-laħam. Il-konsumaturi jridu jkunu konxi, jridu waqfu il-ftejjim ta' Mercosur li huwa perikoluż ħafna. Grazzi ħafna issa l-kellim li l-Onorevoli Scholz. President and Herr Grazie ħafna, Signor President, Sur Kommissarju, il-Ministru tal-Ambjent ta' Bolsonaro jgħat joħroġ bi proposta tgħid issa illi mezzi ta' xandar titkellmu biss fuq il-COVID importanti li nħidu l-opportunità biex nibdlu ir-regolamenti fuq eh, l-ambjent. Ġifiri, jina naħseb illi dan il-sib u dan il-pjan importanti li nwaqfu aħna din ir-responsabilità tagħna minħabba li jekk aħna ħa niftehmu fuq ftehim kummerċjali ma' dan il-pajjiż li laqas biss beħsiebu jżomm kelma waħda mill-wedijiet illi għamel naħseb li din iva ħad tkun responsabilità tagħna naħseb li fil-politika kummerċjali tagħna għandna nimplementaw strumenti illi waslu għal responsabilità illi tkun marbuta ma' dawk illi kisru ir-regoli, jiġifieri il-ftim ta' Mercosur nistgħu nirratifikaw iżda jekk nagħmlu hekk forsi anke jekk infakru fuq l obbligi u ħajitħaq f'wiċċna minħabba illi naħseb illi jridu noqogħdu attenti fuq x'tib ta' ftehim aħna ħa nimplementaw ħalli nindirizzaw ukoll dak illi dawk il-kumpanija li japprofittaw minn dawn il-benefiċċji. l Revoli Arena nafsem l-SND. Sinjora President, Sur Kommissarju, nista' biss ningħaqad ma' dak li qalu l-kollegi tiegħi dwar is-sitwazzjoni fil-Brażil u l-punt tad deforestazzjoni. Nista' biss ningħaqad ma' dak li kritikaw il-Gvern Bolsonaro u naqas ta' rispett tad drittijiet tal-niedem, naqas ta' rispett tal-drittijiet tal-ħaddiema, naqas ta' rispett tat territorju tiegħu dwar deforestazzjoni. Imma nista' naqgħod ukoll ma' dak li qal Pascal Duran ftit ilu. Ġifier korresponsabilità tagħna bħala Ewropej, korresponsabilità tagħna li inkomplu naħbtu mal-ħajt. Bazzjon li wrid l-inkapaċità tagħha sabiex rispetta drittijiet ambjentali. Tajt li l-kapit tal-żvilupp sostenibli huwa obbligatorju f'temiet kummerċjali Mercosur ma mhux biss fil-ftemiet kummerċjali kollha qed inti qed tajt li t-TSD ħajkun jista' jirregola le, sur Kummissarju, dan kapit ta' żvilupp sosten ma jirregola xejn, jorganizza diskussjonijiet imma ma jissanzjonax brabta għon noqqas rispett tal-ambjent. Għalhekk dak li aħna qed nitolbu mhux kummerċjalizzazzjoni mhux lingwa ġdid huwa obbligi u sanzjonijiet għalhekk f'temiet kummerċjali iva imma f'temiet kummerċjali tal-ġenerazzjoni ġdida ġenwina li jippermettu b'mod li sanzjonaw pajjiżi bħal Brażil u pajjiżi oħra li ma jirrispettawx dan id-drittijiet. Torbu wkoll li jkun hemm dmir ta' sorveljanza għal kumpaniji multinazzjonali Ewropej meta jinvestu f'pajjiżi ma jirrispettawx drittijiet tal-bniedem, drittijiet ambjentali kun hemm il-possibilità għal vittmi resqu il-menti ikunu fejn ikunu dawn l-menti jridu jitresqu jrid tkun rispettati u għad-dritt tal-umanità Illum għandna popli indiġeni li huma esterminati fl-Amazonja għalhekk hemm bżonn nagħtuhom il ġdid id-dritt resqu l-ment kontra kumpaniji multinazzjonali li ma jirrispettaw xejn. Szépen. Következő hozzászóló Görens képviselő úr a Rinyú. L'onorevoli Görens Mirinyú. Grazie, mia President, deforestazzjoni tal-Amazonja huwa riżultat ta' politika degradata nistgħu nikkwalifikaw ħtif tal-art minn individwi bħal degred zero tal-politika. Iva, repet, degred zero. Għax l-atturi ta' din l-azzjoni jafu b'mod tajb li jistgħu isser fuq il-kompliċità tal-gvern tagħhom. Politika. Politiki bil-2004 l-2013. F'dan il-perjodu kien hemm azzjoni sabiex tillimita id-danni konferenz tal-Aġenzija tal-Ambjent Brażiljana imma din il-politika tmur kontra l-impenji ta' Brażil f'konferenza Copenhagen. X'nistgħu nagħmlu? Simpatija tiegħi kollha l-azzjoni semmiet il-Kummissjoni għandi dubju dwar l-effikaċità setta ta' sorveljanza l-kumpaniji li jimpurtaw fuq baż volontarja tajjeb imma huwa biżżejjed hemm bżonn li jkollna dialogu, dialogu politiku. Rridu nżidu l-kuxjenza wkoll. Imma ma ħsibx li ħanaslu biżżejjed taħsbu l-ħajja ċaqlaq Bolsonaro huwa parti minn dawk in-nies li fuq livell internazzjonali jibbenefikaw minn appoġġ kbir u bil-bibja fid-dejhom bir-rabja fl-istonku tinneħi dawn il-kisbiet multilaterali li għeddu l pjaneta tagħna u tifmu li xiex nixtieq nasal kull ftejm bħal ftejm u għe Merkosur ikun mill-uħ bħala Bolsonaro bħala għat kriminal ta' responsabilta. Zöldek L-Honorable Roseman Hodder. Merci, Madame la Présidente. Grazzi Signora President, dak li qed jiġi fl-Amazonja ma jistax ħalina indifferenti. Il-forest tal-Amazon neċessarja l-ħajja tal-popli indiġeni, pulmun tal-umanità, riserva straordinarja ta' biodiversità hija sakkeġġata. Hija l-vittma ta' mudell ta' agrikoltura industrijal, partikolarment il-produzzjoni intensiv ta' soja. Hija responsabbli mhux biss għad-deforestazzjoni imma anke it-tniġġis tal-xmajjar il-pestiċidi erda ta' abitat ta' diversi speċi annimali ħtif tal-art mill-raħħala. Bolsonaro jizmantella l-protezzjoni tal-ambent jiffavorixxi l-produzzjoni foresti legali u jirfes id-dritti tal-popli indiġeni. Mhix problema Brażiljana meta l ewropa timporta soja GMO tinnegozja negozja ftejmet kummerċjali mal mercosur il kumpanija kumpaniji ta' finanzjaw din l-erda l-Ewropija kompliċi ta' dan l-ekoċidju. Bidla ta' klima u kriżi attwal juru li issa rridu naġixxu deforestazzjoni tkompli sejra l minkejja diversi inizjattivi internazzjonali. L-Unjoni Ewropea trid tur rwol ta' tmexxija tieħu miżuri b'saħħithom u konkreti għax għadha jkun tard wisq. Következő hozzászóló Wallace l L'Honorable Wallace. Grazzi ħafna sa mis-sebajnijiet ettari u ettari sħaħ tal-foresta tal-Amazon inqerdu il-negozji miż-żewġ naħat tal-Atlantiku qed iwaslu għal din il-erda il-medikazzjoni ta' tibdil tal-klima mhix teddita għal bdiewa il-FTA huma il-teddita qed naħdmu fl-interess tan-negozji l-kbar hekk isibu il-materja prima mingħajr ma jagħtu każ l-ambjent jew il-popolazzjonijiet indiġeni. Il-qerda tal-Amazonja hija eh, ħażin għal bdiewa madwar id-dinja kollha. Qalu li se jkun hemm evalwazzjoni, però dan ifisser biss li mhux se jsir xejn il-bdiewa żgħar fl-Irlanda mhux biss imħasba dwar il-ħajjiet tagħhom, xabaw wkoll mill-ipokrazija tal-Unjoni Ewropea li qed jgħidu lill istati membri sabiex innaqsu l-emissjonijiet fil-waqt illi jagħmlu ftehimiet sabiex jimportaw iktar ikel u għalf illi jaqret l-ambjent mill-Amerika t'isfel. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Lange fisem l-SND. Signor President, naħseb il-deforestazzjoni tal-Amazon miex problema ġdida u naħseb il-kwistjoni tal ftim kummerċjali mhix l-iktar waħda deċiżiva. Naħseb li l-politika li qiegħda eh, tkun prattikata f'dan ir eh, mhijiex tajba għal din raġun jiena naħseb li rridu nħarsu lejn mod ta' kif nistgħu nieħdu azzjoni biex intejbu is-sitwazzjoni. Naħseb li xi ħaġa oħra hija ċara illi l problema hija marbuta mal-mod ta' kif aħna qegħdin nipproċessaw l-importazzjonijiet mill-Brażil anke tal-materja prima jekk inħarsu li domanda minnaħa tagħna u naraw kemm jista' jkollha rwol f'dawn kollu allura importanti illi nippruvaw insibu soluzzjonijiet tanka min-naħa tagħna li aħna għandna domanda għal dawn materja prima iżda il-Kummissjoni qiegħda tkun defensiva ħafna u qiegħda tgħid illi wieħed għandu bżonn illi konna miżuri ta' regolamentazzjoni ħalibek noħolqu l-istess kundizzjonijiet. Jiena naħseb illi dawn huma dan huwa klim sabiħ u naħseb illi rridu noqogħdu attenti ħalibek l-affarijiet ikunu iktar ġusti. Is-Sinjura Burkhardt ħarġet brab bi proposta illi wieħed ikun jista' jevalwa wkoll liema prodotti eh, ħajkunu eh, immexxija u mdaħlin fis-suq u jiena naħseb illi verament għandna bżonn li jkollna regoli ċari u dwar il-Brażil eżis kollegi jiena naħseb li mhux biss Bolsonaro għandu t-tort aħna skont l-istħar rejt ġadin naraw li 88% ta' ta' nies fil-Brażil huma qegħdin jippruvaw ukoll jissiltu kontra din il-problema. Jien naħseb rridu nappoġġaw minħabba li huma għandhom pożizzjoni differenti u rridu nappoġġaw lill poplu tal-Brażil din hija xi ħaġa meħtieġa wkoll. Grazzi. Biġu kif ix-xeletaxxum karinju gruppo. l Merci, Madame la Présidente. Grazie, Mia President, u għam messaċ għal kull wieħed waħda minna nixtieq nistaqsu b'mod kollettiv dwar it-tifsira ta' dak li qed nagħmlu hawnhekk sabiex nibnu id-dinja ta' wara, dinja aktar ġusta, turi aktar solidarjetà tpoġġi d-dinja u l-persun l-ambjent fiċ-ċentru ta' kulazzjoni nieħdu għas-sopravivenza tagħna. X'in tifsira ta' dan kollu jekk aħna aċċettaw li fil-bibien tal ewropa fil-bibien tal-Gujana Franċiża, ma ġemna fil brażil gvern tal-estrem lemin iħalli jinqertu pjan kriminali ta' distruzzjoni massiva tal-Amazonja, pjan kriminali kontra l-popolazzjoni indiġena, kriminali kontra l-patrimonju komuni tanta biodiversità dinija, kriminali kontra ġenerazzjoni tal-futur. Il-klim madomx bizzejiet, elf darba edna u elf darba it-twissijiet tagħna ġew fix-xejn fid-dawl ta' ċiniżmu arroganta tal-President tal-estrem lemin għax matul li aħna konna magħluqa sabiex flimkien niġġieldu koronavirus fil-Brażil f'Mejju ftit jiem l-ekwivalent ta' 115,000 l-ekwivalenti ta' 115,000 kamp tal-futbol ġew meqruda. Għalhekk ma jistax nġil deforestazzjoni nkunu kompliċi ta' dan il-programm kontra l-umanità. Aħna qed noħolmu dwar dinja ta' għada, imma sabiex dan isir il-futur tagħna għandu bżonn jieħu nnifs, dan jiġu l-pulmuni, il-pulmuni blu tal-oċeani, il-pulmuni ħodor tal-foresta. Aħna qed noħolmu dwar dinja ta' għada, imma mlum il-ġurnat destin tagħna huwa marbut fl-imkien. F'kull naħa tal-pjaneta wasal waqt li intervjenu 50 sena ilu xjentist wissina dwar l-effetti tal- butterfly effect fil brażil jekk ma jħdux azzjoni mhux ħajkun hemm aktar frifet u lanqas ma jkollna aktar futur. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Hoisling mill-Partit tal-Ħodur Kjoġbok. Eżis kollegi Iva fuq il-bidla tal-klima naħseb li qatt ma ħajrna xinna nsibu kura għalija jew xi tip ta' tilqim kontra l-bidla tal-klima. Din raġuni verament rridu noqogħdu attenti li nisqu iktar fuq hekk, speċjalment wara li e, tgħaddi din tal-virus tal-korona. Jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti ħalli bekk ma nippermettux li din il-ħaġa tiġi l-offerta hija illi aħna rridu noqogħdu attenti li ma jkunx hemm deforestazzjoni. Isna tinġibru ruħna xiftit minna li daqs li kiku mux għet s dan deforestazzjoni mxa t ikun hemm erda tal-ambjent fil-Brazil jena naħseb iżda rridu noqogħdu attenti wkoll għall ksur ta' Trittijiet tal bnidem tal-komunitajiet indiġeni aħna t-tieni l-ikbar importatur tal-soja nafu illi edin għanna ħafna kumpaniji Ewropej li edin jiproduċu ħafna ehm, laħam tas soja u qed nimportaw ħafna minnu minn mill brazil rridu noqogħdu għattent minn fejn nġibu aħna l-materja prima tagħna u naħseb illi rridu noqogħdu nitkellmu iktar fuq eh, il-Mercosur milli fuq il-bidla tal-klima minħabba li t-tnejn li huma huma marbutin ma' xulxin iżda waħda minnhom iktar urġenti mill-oħra. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Santos mill-grupp ta' Soċjalisti. Grazzi ħafna, Signora President, jina naħseb illi il-zona tal-Amazon issa naqset bi kważi 12.000 daqs daqs 12.000 ground tal-futbol. Hemm ħafna bżonn li aħna nisqu fuq il-bżonn li defendu din iż-żona wkoll li hija żona protetta u n-nies li jgħixu hemmhekk. U komunitajiet indiġeni ħalli noqogħdu naraw eh, eh, noqogħdu attenti għal anke l-minjiri li qegħdin jitħaffru hemmhekk. Jiena naħseb li dan verament juri x'tib ta' destin ħajkollu il- Is-sitwazzjoni f'din il-forest anke brabta mal-predaturi ta' bosta materja prima jiena naħseb illi biex niddiskrivu din it-traġedja ambjentali u umanitarja illi hija riżultat tal-azzjoni kriminali tal-gvern ta' Bolsonaro u t-til jiena naħseb illi dan kollu żdied ħafna anka minħabba sitwazzjoni ta' eh, immunità qudiem il-liġi wkoll u issa naħseb li wasal il-waqt li nsaqsu lil nfusna aħna x'nistgħu nagħmlu qabel ma jkun tard importanti li nżidu l-appoġġ ukoll protezzjoni tal-foresti li daw kollha wkoll jipproteġu l foresti jiena naħseb li rridu naħdmu kontra eh, il-fatt illi il-gvern qed iġibruħu kif nu iżda rridu nagħmlu iktar minn hekk, irridu nwaqfu li nipportaw prodotti li huma marbutin direttament mal-erda ta' foresta tal-Amazon u dan ukoll huwa possibbli sur kummissarju. Grazzi. Grazzi ħafna s-sanna l-Thomas Weitz mill-grupp tal-ħodor. Grazzi ħafna, Signor President qed nitkellmu fuq kważi 10,000 km kwadrat illi qiegħed jinqered mill-foresta tal-Amazon u qed tiġkien b'dan id-daqs ta' kull sena. Il-Renju Unit biss huwa responsabbli għal għal konsum tal-ħam li huwa ekwivalenti għal erda ta' 500 ground tal-futbol. Is-Sur Bolsonaro qiegħed iħeġġeġ il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem kontra il- komunitajiet indiġeni u anke deforestazzjoni iżda aħna wkoll kompliċi aħna responsabbli għal ettari sħaħ ta' deforestazzjoni minħabba l-importazzjoni tal-ċanga u tal majja u aħna qegħdin ninvestu biljuni ta' euro kull sena biex aħna nissiltu kontra l-bidla tal-klima u konna qegħdin nitilfu wkoll biljuni ta' euro biex Eh, nappoġġaw l bdiewa Ewropej vis-a-vis din il-kompetizzjoni verament eh, qawwija min-naħa tas-swieq barranin. Allura kif nistgħu nispjegaw niġġustifikaw li aħna qegħdin nużaw il-flus hawnhekk biex nikkonsidraw l-bidla tal-klima za fl-istess ħin għedin inħeġġu li jsir diżastru anke barra mill-Ewropa. Jiena naħseb li l morkosur irid eh, Eh, jitwaqqaf illum qabel għada nwaqfu l-importazzjoni wkoll tal-ċanga u tal-soja mill-Brażil illum mhux għada. Rizz ħafna l-Onorevoli Avram. Grazzi, Signor President, aħna fl-Ewropa rajna li kien hemm bosta affarijiet sorprendenti li kien riżultat ta' din ta' dan il-lockdown. L-effett fuq l-ambjent kien verament pożittiv fil flipra u fix-xmajja rajna wkoll speċi illi eh, ma kienu ilhom ħafna ma jidhru anke l-annimali jisom reġgħu ehm, issa kisbu kontroll ta' ċertu żoni li fejn kien ikun hemm il-bniedem u naħseb li jekk nibqgħu sejru hekk il kundizzjoni tal-Green Deal ħajkunu kienu eh, milħu għazda fl-istessin kien hemm l-aspett verament traġiku wkoll fl-qasam eh, tal-bidja fil-Amazon inqataw 55% iktar siġar fl-Amazon mis-sena ta' qabel. U jiena naħseb illi issa wasal il-waqt illi inwaqfu Eh, dan l-aġir u aħna rridu naddu biex nimponu kondizjoni iktar qawwija wkoll f'dak li għandu x'jaqsam l-importazzjonijiet. Irridu naraw ukoll x'tib ta' sforzi qegħdin isiru wkoll ħalli nirrispettaw il kundizzjonijiet kollha ħalli wieħed ikun jista' jikkontribwixxi biex eh, il-Green Deal jintlaħaq u jkun rispettat. Iżda jekk aħna maħniex ħan imponu l-istess kondizzjonijiet anka barra mill-Ewropa, mhux biss nkun qed inħedġu iktar deforestazzjoni, iżda nkun qed inħedġu li jkun hemm kompetizzjoni li mhijiex ġusta li ġejja minn barra l-Ewropa wkoll li ħadd takkes iktar lill-Industrija Ewropea. Grazzi. Grazzi fissam partit tal-ħodor l-Onorevoli Holgram. Grazzi ħafna President. hemm min qed jgħid illi l-foresta tal- tal-pjaneta. Iżda naħseb illi hija wkoll l-iktar parti sensittiva tal-klima. minħabba li tassorbi ħafna CO2. Jiena meteorologu u nafx tibta teddida tkun marbuta mal ma iktar telfa tal-foresta tal-Amazon jiena naħseb l-importanza tal-foresta tal-Amazon għall-klima mhix xi ħaġa nistgħu niddiskutu hawnhekk dan huwa fatt. Jiġifieri kull wieħed waħda minna hawnhekk illi jħoss illi konsiderazzjonijiet ekonomiċi għandhom ikollhom iktar importanza jiena nixtieq insaqsikom intom taħsbu li tistgħu tibqgħu tiħdu n-nifs minn dawn ir-rapporti minn flok blarja jew tiklu l-flus minn flok tiklu l-ikel ġifiri jekk intom tistgħu tagħmlu hekk forsi salvejna kollox. Grazzi ħafna sal-onorevoli ehm, is-sur kummissarju Sinkevicius. Grazzi ħafna membri onorevoli naħseb li dan id-dibattitu qiegħed jibgħat il-messaġġ ċar minħata tal-Parlament Ewropew li li deforestazzjoni hija xi ħaġa li hija priorità fl-ispettru politiku kollu. Naħseb li urejna wkoll il-fatt li aħna nifhmu illi dawn l-isfidi li għandhom bosta e, uċuħ differenti u, perspettivi differenti hija xi ħaġa li rridu nikkonsidrawha wkoll Anke fil-kontest tal- eh, l-izvilup u koll jett issir Sinjura McGuinness inti diġà għed u bir-raġuni li rridu nħarsu wkoll lejn il-komplessità tal-katina tal-provista din xaħġa xi ħaġa li verament għabu il qalbi zda dinja. verament dak li aħna qegħdin nagħmlu aħna nixtiequ illi ngħaddu biex naħdmu mal-kollegi li ħaj jixtiequ jaqdu l-aspetti tal-klima u l-aspetti l-oħrajn. Jiena nixtieq nserħilkom raskom ukoll il-Kummissjoni mhux biss qed tipprovdi sistemi finanzjarji l pajjiżi f'dan ir-reġun biex aħna nelbu dawn il-problemi u li qegħdin nisimgħu wkoll bir-reqqa lil dawk li ġejm il pajjiżi eh, fejn hemm komunitajiet indiġeni li qed ikunu affettwati minn din il-bidla u hekk kif qalet is-Sinjora Mattias ukoll. Aħna nixtiequ illi innaqsu l-effett illi aħna għanna wkoll anke fil kuntest tas servizzi tad diplomazija wkoll tas stati membri aħna qegħdin nużaw il-kanali diplomatiċi kollha biex naħsqu iktar fuq dan is-suġġett tant importanti aħna qegħdin nippruvaw nitkellmu wkoll anke fuq il-kawżi li qegħdin marbutin mal-ruq ta' din il-problema. Awtoritajiet il-problemi li huma marbutin mad-deforestazzjoni għandhom bżonn li jkunu indirizzati. F'dan il-kuntest nixtieq ngħid li qed nistenna bil-ħerqa ħana xa jkun ir-riżultat tal-diskussjoni tagħkom fuq ir-rapport ta' Sinjura Burkhardt ħallibek nkunu nistgħu nieħdu azzjoni wara snin. E, eh, Twal ma naħsibx li dan jista' jisir eh, faċilment naħseb illi aħna verament ninsabu hawnhekk f'mument verament importanti. Irridu nżidu wkoll l-isforzi kollha biex mhux biss aħna nitkellmu fuq il-biodiversità iżda anke jkollna iktar reżiljenza. Naħseb illi dan ukoll jorbot ma dak li għettu intom. Jiena naħseb li minnaħat tagħna nistgħu nħeġġu l-awtoritajiet biex jikkontribwixxu għal din l li għandha tingħata. Jiena naħseb li d deforestazzjoni għandha tkun ikkontrollata u għandha tonqos kemm jista' jkun malajr. Nixtieq ngħidilkom milli naqbel ukoll ma' s-sur Stefanu li semmilna illi din mhix xi ħaġa illi teżisti biss barra mill-Ewropa iżda anke fl-Ewropa stess jiena nixtieq ngħidilkom illi verament qiegħed insegwi dak illi qed jiġri U minħabba ħafna minnkom semmew il-ftim ta' kummerċ s jena nixtieq nidilkom illi il-ftim kollu modern għandu jkun ambizzjuż ukoll għandna jkollna dispożizzjonijiet biex nippromovu l-iżvilupp eh, sostenibbli wkoll. Fat li qegħdin nikkonkludu negozjati għal ftejim ta' assoċjazzjoni mal-pajjiżi eh, tal-Amerikan Sudan ma jfissirx li aħna ma naqblux mal-politika kollha dan il-qasam iżda naħseb li dan huwa mod ta' kif nistgħu ikollna kundizzjonijiet vinkolanti oħrajn. Mod ta' kif aħna jista' jkollna iktar dijalogu mal-Brażil kif ukoll mal-bqija tar-reġjun ħalli bekk inħeġġu biex inżommu ma' dawn l-impenni li qegħdin eh, nagħmlu flimkien u li hemm bżonn ukoll naħdmu flimkien anke fuq il-kwistjoni ambjentali. Il-pajjiżi tal-Merkosur anke l-Brażil qed jinkludu dawn l-impenni anke fil- fil-ftejm ta' Pariġi, it-tisħiħ tal-inizjattiva pereżempju bħal tal- produtturi tal-laħam ħallibek bekk ma eh, ma jkunx hemm produzzjoni jew trobija tal-annimali f'din iż-żona tal-Amazon din hija inizjattiva li aħna nixtiequ nappoġġaw. Membri onorevoli biex nikkonkludi nixtieq ngħid li iva għad fadal ħafna xogħol xi rridu nagħmlu u rridu wkoll nifukaw fuq il- proposta leġislattiva li jiena nixtieq nipproponi għal sena d-dieħla u ħankompli naħdem ukoll magħkom. Grazzi ħafna talli pparteċipajtu f'dan id-dibattitu nista' nagħlaq id-dibattitu issa u issa nissospendi din is-seduta sas-sija u nofs. Grazzi.